kwestjoni fuq il-malnutrizzjoni tal-tfal fi pajjiżi qegħdin jiżviluppaw. Eh, Naddu għal il-persuna li kitbet il-mistaqsija bil-fom. Sinra McCaven. il qanijiet tal-MDGs jagħmlu jfissaw il-għanijiet li naqsu il-mortalità fit tfal Għamilna progress, iżda minn kejja dana kollu il-numru ta' tfal li qed imutu jew li ibatu minn nuqqas ta' nutrizzjoni, nuqqas ta' ikel qed hija għolja. Jirdu naraw li l-kwistjoni tingħata pjarità minn naħat tal-Kummissjoni fl-azzjoni kollettiva tagħna lejn il- il-qafas tal-iżvilupp globali tal-wara 2015 il-problema ta' nutrizzjoni hija ta' sfida kbira. Il-WHO jgħidu li malnutrizzjoni hija l-ikbar kontribwet lejn il-mortalità fost it-tfal li li 95% tal-problemi tal-mart fis tfal joħloq ċiklu vizzjuż tal-faqar, innaqqas il-produttività u jixekkel il-żvilupp soċjali. U għalhekk il-ġida kontra l-malnutrizzjoni fost it-tfal u il-programmi biex ikun hemm ikel bnin illi jingħata d tfal għandu jkun wieħed mill-ikbar għanijiet tagħna ah, l-agenda tora 2015 il-kussjoni aħna batana fuqa u aħna nħossu l-importanti ferm fil bosa dokument fil-grupp ta' hitma ta' ġnus ma' il-għan numru 2 tal-SDGs, bost tal-SDGs għandu l-għan li naqsu jew il-xejnu għal kollox tal-2030 il-malċizjoni u li sal-2025 il-ħulanijiet tagħna fuq il-stunted growth. U aħna nappoġġaw dan din il-mira għal ħarsin ta' tfal taħt il 3 ħamsa ħames snin ġifiri rridu naqsu il-numru ta' tfal li ma jikbrux minħabba nuqqas ta' ikel b'70 miljun sal-2025. Fir-rapport ta' nhar it-tlieta, il-Parlament għana vvota maġġoranza kbira biex nappoġġaw dan il-għan. U dan imur iktar l billi nitlob illi jkun hemm eh, nxejnu għal kollox il-ġuħ sal-2025 u jinkonnem għabidja um, eh, sostenibli u l-inħarsu il-tġijiet eh, tal-nisa nisa bdijowa fil-ġida kontra l-faqar u l-nuqqas ta' ikel. Dak li aħna qegħdin nitolbu għalih dal-logħdu li aħna nabżon pjantazzjoni konkret biex minnaħta l-Komissjoni kif biex nkunu nistgħu naraw kif aħna pal Unjoni Ewropeja nkunu nistgħu nilħu dan il-miri tagħna biex nistgħu naħdmu mal-imsieħba tagħna biex niksbu dan l-anijiet. Jiena nifhem li servizzi tal-Komissjoni kienu qegħdin jaħdmu fuq pjan ta' azzjoni għall-nutrizzjoni. Jiena nixtieq li tgħiduli: kista tgħidilna x'qed jiġri Mm, meta nistgħu nistennew xi ħaġa konkreta kif nistgħu naċċertaw li jkun hemm koordinament kemm fil-linji ta' politika differenti kif ukoll fil-imsieħba differenti tagħna biex inħaffu il-progress lejn il-miri ta' WHO. Li naqsu il-malċessjoni fost it-tfal imma huwa possibbli imma bħal linji ta' politika oħrajn teħdiġ riżorsi, koordinament kif ukoll ta' politika din il-ġimgħa kellna dibattitu li jifakkar il-25 anniversarju fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal eh, li nintrattaw il-malnutrizzjoni fil-50 sena li jmiss jkun kontribuzzjoni ewlini biex naraw li kull tifel u tifla jkollhom il-dritt bażiku li tihom l-opportunità għal ħajja diċenti. Grazzi. Grazzi tassew f'sofisem il-Kommissjoni, Kommissarji, il-Kommissarju Stiljanidis, membri onorevoli. Fissem il-Kommissarju Mimika, jiena hawnhekk qed fostkom illum. Nixtieq ingrazzja Inġinra McCavan ta' din il-mistoqsija tant pertinenti. Nifakkarna li mal-nutrizzjoni mhijiex biss ehm, traġedra reali imma kwistjoni ekonomika illi tista ixxekkel iżvilupp sostenibbli. Ejja nisħaq illi il-Kummissjoni hija impenjata bisħieħ illi tejjeb is-sitwazzjoni attwali. Dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea fil-fatt ħarġet pala attur ewlieni fil-qasam tal-nutrizzjoni. Nutrizzjoni kienet għafol tal-grupp tal-iżvilupp tagħha. Il-komunikazzjoni tal kummissjoni tal-2013 fuq il-nutrizzjoni li saħaħ nutrizzjoni u għajnuna sterna taħt qafas politiku tal-Unjoni Ewropea jiffissa strateġija Ewropea b'żewġ għanijiet li naqsu il-ħela u li l-naqsu il-fat li tfal ma jikbrux sew minn taħt l ta' ħames snin ħabba nuqqas ta' ikel, mbagħad iżviluppajna żewġ pjanijiet azzjoni, eh, pjanitazzjoni ta' nux natrataw mal-nutrizzjoni f'każ ta' emerġenza u ħela u t-tini waħda li titkellem fuq kif il-Kummissjoni ser twettaq il- 3.5 biljun euro li huma allokati biex innaqsu il-problemi ta' dawn stunted children um, sa l-2025. 7 miljon, 70 miljon. Mill-ideja mhijiex illi konna um, evalwazzjoni ta' nofs il-programm, imma li namlu monitoraċċ ukoll tal-impatt ta' intervenzjonijiet u dan jirrappreżenta pilastru orizzontali kbir tal-pjantazzjoni għal dik il-attrazzjoni. Eżis kollegi, aħna nafu bisih illi l-intervent speċifiku fuq nutrizzjoni li jindirizzaw il-kawzi mumiex ser ikunu biżejjed, irridu nindirizzaw ukoll il-kawzi eh, tal malnutrizzjoni u għalek dan irrit ikun ukoll xi ħaġa li integrata f'setturi oħrajn bħal edukazzjoni, l-ilma, bidja u li titkun sensitiva fuq dawn il-livelli kollha biex tiġi implementata. Din hija waħda minn ir-raġunijiet il għaliex il-Kummissjoni allokat 3.1 biljun euro għal interventi huwa sensittivi għal nutrizzjoni minħabba l-agrikoltura u m'hemmx biżejjed provi fuq l-effettività tal-interventi sensittivi għall-nutrizzjoni biex indirizzaw din il-kwistjoni, il-Kommissjoni ser tapplika il-razzunijiet li kont il-raġunament applikat biex tara eżattament x'inhuma l-azzjoni sensittivi u x'inhuma x'inhu jħsib li ħajintuża u għabbażi dawn l-isforzi il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi tul il-midterm review fl-2017 biex nerġaw biex nbidlu il-direzzjoni ta' ċertu fondi f'ċertu azzjonijiet oħrajn biex niksbu l-għannijiet tagħna sal-2025. U fid-dawl tal-sfidi qoddimna aħna ma nistgħux naħdmu weħidna. Il-Kommissjoni għandha l-intenzjoni illi tqajjem kuxjenza fuq dawl kwistjonijiet fil-fora internazzjonali pal huwa pereżempju li nsaħħu il-nutrizzjoni f'dak li huwa eh, il-moviment san illi jingħaqad miegħu 54 pajjiż fuq is-sikurtà tal-ikel fis-dwar is-sikurtà tal-ikel. Mbagħad ħajkonna wkoll Um, sħobija strateġika mal-FAO u WHO u nużaw konferenza internazzjonali fuq nutrizzjoni biex inżommu rankatura politika d-dejja. It-telet ħaġa fuq livell ta' pajjiż il-Kommissjoni applikat il-prinċipju ta' għajnuna ta' fittività tal-għajnuna permezz tal-programm konġunt mill-2014 tal-2020 U l-aħħar mhux lanqas aħna komplu l-kooperazzjoni tagħna ma' NGOs permezz ta' informazzjoni regolari u esperjenza u t-partit eh, ta' esperjenzi. Nafu li biex nitrataw il-nuqqas ta' nutrizzjoni tajba mod effettiv jħettieġ mm, xogħol fuq kull livell u jiena nilqa l-interess ta' f'dan rigward u nista' Ningrazzjakom tal-appoġġ kontinwu tagħkom. Grazzi tassew, Kummissarju. Nandu għal kellima fisem il-gruppi politiċi issa. Fisem li pipi, Sinjora Zaboska. Grazzi, ċer, komissarju, kollegi. Nixtieq nirringrazzja il-ċer tal-Komitat tal-Żvilupp Linda McCavin. Jaxa dajba li hija rapporter għadan il id-dokument illi ġi approvat dan l-aħħar leġislatura. Nixtieq nerġa' nirringrazzja għal kooperazzjoni sħiħa li kellna tul il-proċess ta' emendi illi zviluppaw. Ringrazzjaw il-kollegi kollha li trattajnija trattaw dan is-suġġett fil-gruppi politiċi. Eh, hija xi ħaġa tajba li ħna votajna fuq id-dokument illi qed jgħidilna x'ser jiġri wara l-2015 bl-MDGs Millennium Development Goals. Il-nutrizzjoni ħażina jew nuqqas ta' nutrizzjoni hija xi ħaġa komplessa mezz huwa pis ukoll fuqna l-koll huwa pis għax meta inti għandek il-malnutrizzjoni għandek il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. ħajja dritt tal ħajja b'dinjità. Kull minuta ħafna tfal imutu. Mhux għax hemm gwerra f'pajjiżhom, mhux għax ma jfilħux, imma għax huma bil-ġuħ. U mhumiex biss tfal li qegħdin imutu hemm eluf ta' tfal illi jiżviluppaw marti ieħor minħabba li ma kellhomx biżejjed ikel meta kienu żgħar. Aħna nafu x'inhu maċ-ċifri, nafhom blament. Iżda importanti li nikkooperaw ma' istituzzjonijiet oħrajn, ma' qaqdiet oħrajn, mm, palmu mal-faw, per eżempju. Importanti, għana konna sessjoni per eżempju din il-ġimma, u nħoss illi kooperazzjoni kun aħjar. Jina naf illi dak li għal il-komissjoni huwa li aħna rridu nħarsu lejn il-faqar u mbagħad il-, -faqar, pover imbat il-bidla fil-klima. Grazzi tassew. Patrissa Toja kieġbok. Eżis komissarju, nil akawnek fosna kolli nejnek illi dan huwa l-ewwel darba li qed niltaqgħu fuq punt tassew sew importanti għaliex hemm realtajiet tan drammatiċi illi aħna nispiċċaw isna naċċettaw isa isa aċċettabbli ma mbagħad meta nħarsu lejhom bir-reqa u nifluhom sew naraw li mhux bil-fors ridu jiġri sempliċement huma realtajiet traġiċi imma wieħed jista' jsolvihom sew u nafu x-istrumenti jridu ndaħlu fis-seħ, nafu x-luma l-kawzi ta' dan il-fenomeni, u għetna naraw l-effetti ta' dan. U għallu naħseb li vera, kif man il-kollega, il fatti li mhuwiex inevitabbli fissar li aħna rridu nerfgħu din ir-responsabilità kbira. U jinħarridu ngħidu li jekk nistgħu nagħmluha, mela għandna nagħmluha. Aħna rridu nagħmlu jekk irridux imma nagħmluha dik il-ħaġa. U jekk għandna strumenti xirqa. Kwistjoni ta' malnutrizzjoni fost it-tfal eh, xi ħaġa li twassal għal affarijiet iktar mistura dik il il-ġuħ moħm bil-mistur għanna rawo mawnek fil-ukoll eh, ħarġin mill-organizzazzjonijiet internazzjonali minn din l-informazzjoni għax ħaġa li ta' ħafna ħsara lil dan it-tfal, ġifiri di tal-ġuħ mistur hija xi ħaġa li aħna rridu nittrattaw. Aħna eh, għandna issa Eh, iktar rieda minn qatt iktar minn qatt qabel biex inkomplu naħdmu fuq din, speċjalment fil-jum fil-25 anniversarju. Eh, u allura jiena nixtieq illi ngħid ukoll illi pentani minn tal-Parlament qiegħed hawnhekk. Aħna nitlobu l-Kommissjoni jagħmlu l-istess bl-istess konvenzjoni li għandna aħna dan l-istess dan il-pass il-qoddim jiena nejt li nifsi u koll aħna ma nix ikonna dritt illi niftakru eh, u nċelebraw jum ehm, palmu għadan ehm, jekk aħna maħnix kapaċi li minn flimna du għal-fatti. Aħna nafu xumma ċifri, missa rridu nħarsu l-lejn kemm huma affiċenti meta jiġu mwettqa, mhux dejjem ir rizorsi li huma allokati għall iżvilupp nazzjonali bħal huma ċertu rizorsi oħrajn fl-Unjoni jintużaw b'mod effiċenti. Imma hemmhekk ma nistax eh, ma nistawx nippermettu xejn li jmur żmerċ, ma nistawx niżvijaw il-pjanijiet tagħna jridu jisarfu f'realtà u dak li jsiru mill-allokazzjonijiet tagħna huwa essenzjali naraw xi tiġri minnhom. Aħna tkellimna dwar dawn il-pjanijiet, dawn dawn il-ħtiġa li namlu evalwazzjonijiet ta' kabu ma' effiċjenti biex naraw kif nerġaw nirprogrammaw il-allokazzjonijiet tagħna. Tajjeb illi għand inti żomm u dimajnejk dan il-dialogu kooperattiv mal-Parlament għaliex kif qed tara ħatar hemm kompetenzi kbar u rieda kbira ta' kooperazzjoni fuq il-miżuri l-iktar effiċenti. Ħafna affarijiet saru diġax ir-riżultati u kollin da McAfee u anki jinti semmejt diġa saru. L-Ewropa għandha tkun gburija li kisbet dawn ir-riżultati, iżda dan il-fenomenu qed jerġa' jfeċ f'ċertu żoni ġeografiċi ehm, fejn ma kienx hemm, fejn kienx hemm qabel ħabel kriżi ekonomika minħabba spekulazzjoni fuq il-prezzijiet ehm, fuq il-likel eh, u prodotti essenzjali tajken. Allura, ntajab li daħal u kollu kollegi oħrajn fil-komissjoni tijek biex nkunu nistaw naraw għadi fuq livell iktar orizzontali biex nkunu nistaw nsolvu il-kaġun ta' dawn ta' din il-problema forsi mħabba per eżempju tip ta' bidja li t-timbidel, xi tip ta' politika finanzjarja timbidel di li d-dejja ta' spekulazzjoni fuq il-komoditajiet hija xi ħaġa komoditizi hija xi ħaġa intollerabbli għalina. Eh, fuq livell Ewrop li nagħmlu dan fl-Ewropa. Aħna wkoll rajna kif ir ruol tal-mara hija essenzjali, informazzjoni illi kexkxuk. In-nisa mhux 80% minnhom jmorru juma eh, dawk li jaħmu fil-fleli, eh, ma huma 60% minnhom illi ma m'għandhomx biżejjed ikel. Ġifiri għanna bżon politika u koll n-nisa li huma element ta' zvilup ħafna pajjiżi mhux biss fil-punent li aħna nafu bih. Grazzi. Grazzi. Fisem li sijar, jes, Orvir Jaskevitz, minuta u nofs. President Komissarju. Il-birat lura il-Papa għala unnek din is-sala msawx naqblu illi miljoni ta' person qegħdin imutu bil-ġuħ meta mba taħna qegħdin narmu daqstan kull kuljum. Skont ir-riċerka mill-ġnus maquda kull sena 1.3 biljun prodotti tal-ikel qegħdin jiġu meqruda u mormija. Mem ebda fondi għal-ġida tal-malnutrizzjoni li ħajjirnexxi. nexxi sakemm ma nbidlux regolamentazzjonijiet legali u prassi għal dak li xaqsam il-produtturi tal-ikel. Għalfej qegħdin nindibattu dan il-dokument ġenerali jekk skont il-liġi Ewropea in-nies xorta jistgħu jispekolaw fuq il-prezzijiet ta' prodotti tal-ikel billi jarmu l-luf ta' tonnellati ta' prodotti tal-ikel biex il-prezz ma jaqax. U dawk li jaqblu mal din dan il-prodotti tal-ikel addizzjonali jiġu kastigati Ehm, allura biex insolvu dil problema tal-manusezzjoni fost it-tfal biex nipromuovu ċansijiet aħjar fost in-nisa u l-irġiel r-wol tan-nisa hija ċajta daħ fil-wiċċ. Aħna rridu nejdu moċċar kif nil, u kif huma l-affarijiet hawnhekk huma regolamentazzjonijiet Ewropej li kontribwixxu għal biċċa kbira minnhom għal prassi ħażina bejn il-produtturi tal-ikel jekk aħna rridu niġġieldu l-ikbar ħaġa ta' mistija fostna l-lum, ġifiri il-ġuħ fost it-tfal, mela irridu naġġiċu l-lum qabelada, nibdew billi nbidlu regolamentazzjoni li hija taħsara u ndaħlu prassi illi edemmek biex ittejjeb eh, is-sitwazzjoni ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli fostna. Eh, Sur komissarju, x'inhu ma l-azzjonijiet li inti tagħtiħu biex issolvi din il-problema biex ibidli regolamentazzjoni? Grazzi tassew, issa fisem l-aldi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 konġunt. Aħna il-koll smajna u li iktar minn 160 miljon ta' tifel u tifla mhux qed jirċievu biżejjed ikel. Aħna l-koll nafu xini l-kriżi tal-ikel illi qed tolqot li saħel u l-Afrika ta' Sab-Sahara irridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex nindirizzaw il-kawżi ta' din il-problema. U ma nistawx noqogħdu ngħidu li din hija kwistjoni biss ta' nuqqas ta' ikel. Jiena jiena kont preżenti fi smih tiegħek, jiena nemmen li inti taf x'inhi din il-kwistjoni u nixtieq li fil-pjan tiegħek u fl-approċċ tiegħek aħna inti tqis il-tieġa ta' politika li tolqot kull aspett u ma tiffukax biss fuq il-malnutrizzjoni imma wkoll titkellem fuq il-fatt li m'hemmx biżejjed ikel. Umbat jiena qed nara li fl-Afrika hemm din ix-xejra eh, tal-land grabbing fejn eh, hemm din il-problema tal-ħtif tal-art li twassal mbagħad għal problemi ta' edukazzjoni u trasferiment ta' teknoloġija minnaħa tagħna wkoll biex intejbu il-produzzjoni fil-territorji ta' dawk il-pajjiżi u kol hemm spekulazzjoni fuq l-ikel, il-kwistjoni tan-nisa jiena naqbel għandhom ikollhom, in-nies għandhom ikollhom rwol akbar mod partikolari fl-Afrika u fid-dinja ekonomika. Sur Kummissarju, aħna nafdaw fik, aħna qed nistennewk biex toħroġ bi pjan mifrux illi jolqot kull problema. Signora Sena Rodriguez, mi ah, Obrigada, Presidente. A fome mata persoas e milhões de crianças. Grazzi, il-ġuħ joqtol it-tfal. Imma dan ma jiġrix biss fl-Afrika, imma anke fin-nofsinhar ta' l-Ewropa fil-reġun tal-Galizja miktar minn 20% tal-persuni li ibatu il-faqar 60% fil-Ispanja u 60% aktar jinsabu f'sogru ta' faqar u esklużjoni soċjali. Dawn huma ċifri li tinqabluhom ma' sitwazzjoni tal-2007. L-Unjoni Ewropea ħalliet il-kumpaniji multinazzjonali jisirqu il-ġit tal-popli, ma ħallitomx jiżviluppaw il-bidja tagħhom, ma ħallitomx jiżviluppaw l-artijiet tagħhom din il-politika ta' kummerċ erdet l-nies, irdu nibdluha din il-politika għaliex inkella ma nsolvux il-problema tal-malnutrizzjoni fin-nofsinhar. Jekk inkomplu bil-politika ta' trojka anke il-problema tal-malnutrizzjoni ħat feċ ukoll fil-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Irridu nwaqfu darba l-dejjem il-politika ta' ser min-naħa tal-kumpaniji l-kbar fl-FTAs irrit ikun hemm il-politika ta' kummerċ li twassal għal bidla fil-politika tal-bidja u jkun hemm autosuffiċenza tal-ikel. Irridu nresqu l-qoddim miżuri ta' dan it-tip għaliex inkella nkunu biss qegħdin inwaslu klim fieraħ Inutli inkunu nkunu hawnhekk għodu noqogħdu nitkellmu dwar in-numru ta' persuni illi qed imutu minħabba l-ġuħ issa fisem il-ħodor l-Onrevli Hojboħ għal erba' minuti. Grazzi President, illum qed nivvotaw dwar rapport tassew importanti. Hija xaġa tal-mistħija li hemm miljuni ta' tfal li qed ikollhom ibatu l-ġuħ u kull ftit tal-minuti tifel jew tifla jitilfu ħajjithom minħabba il-ġuħ. Nixtieq nirringrazzja lil Linda McEvin għal appoġġ tagħha. Nitkellmu dwar innu għasta ta' ikel sustanzjuż jew inkella problema ta' mhux bizzejet ikel sustanzjuż. It-tfal jeħtieġu dieta bilanċata bil-vitamini, Iżda mhux se naslu za dak il-punt jekk aħna inkomplu nipromuovu il-monokultura il-tkabbir ta' prodott wieħed għax dak ifisser li ma jkollok ċereali differenti u bekk eh, ma jkunu dawn ċereali ma jkunux parti mid-dieta ta' tfal. Jiena nitlob biex konna biex ikonna bidla fl-attitudni. Ir-rwol tal-agrikoltura fil-bidla fil-klima u ġida kontra l-faqar u parti mill din l-istampa u bekk. Irridu ninkludu l-bdiewa fuq skala zaħira li qed jirċievu l-għajnuna għaliex huma jistaw jużaw metodi li jirspettaw il-klima, metodi ta' bidja. U ma jinsabu f'pożizzjoni biex jassiguraw li jikabru u jiproduċu ikel li jkun f'konformità mal-prattiċi lokali, proċessar u trasport jiftu kol il-prospettivi ta' impjiegi u ekk nistaw dawn il-pajzi jistaw joħorġu mill-situazzjoni ta' faqar. Id-drittijiet tradizjonali tal-artijiet għandhom jiġu imħarsa, aċċess għall-art mill-popolazzjoni lokali għandha tiġi għandu jiġi assigurat l-iktar viżavi n-nisa. L-unika kriterja m'għandix tkun dik ta' min jista' jħallas l-aktar. L-artijiet m'għandhomx jiġu kantati, irridu nevitaw li jkun hemm dan l-akkapparrament dan il-ħtif tal-art. irridu ninvestu fil-bidja. Dan huwa essenzjali jekk aħna irridu neqirdu l-ġuħ u l-aks. Iżda Mhux kull investiment fil-agrikoltura jista' jrendi jekk l-investituri privati jispiċċaw joħonqu l popolazzjoni lokali, li produtturi lokali, għactuhom biex huma jkunu jistgħu joperaw u ma jħallhomx joperaw fuq livell globali, jekk iġri hekk l-ebda tifel u tifla ma aħna ma nistgħu nitimgħu. Irridu nqisu l-popolazzjonijiet lokali, l-bdiewa lokali. Għaliex dejjem qed isiru dipendenti fuq il-suq tal-commodities internazzjonali, fuq il-volatilità tas-suq. Isiru dipendenti fuq l-ispekulazzjoni tal-ikel u il-boros huma dawk li jiddeterminaw jekk tifel jew tifla u xħa tkun ikunu mitmuajn kif suppost jew inkella xħajmutu bil-ġuħ u dan m'għandux isir il-ġuħ u l-faqar u l-aks nistaw nindirizzawhom billi natu appoġġ lill bdiewa hekk biss jista' jkollhom sovranità tal-ikel dawn il-pajjiżi neħtieġu tħaddir tal-attività tal-bidja biex nadottawa, nadattawa għal bidla fil-klima. Dawn huma l-pajjiżi li l-ewwel jintlaqtu u jħossu l-effett tal-bidla fil-klima. Ek biss nistgħu nwaqfu il-ġuħ u l-aks. Fisem li FDD is-sur Baxira l-minuta. President, eżis membri tal-Parlament Ewropew, Kummissarju, jiena niftakar 30 sena, 30 sen ilu fl-1985 lil Bob Geldof fejn organizza Live Aid biex itella' fondi għall-għajnuna fl-Etjopja Καλείστε να εγερθείτε, να σηκωθείτε. Aziz membru, tista' jekk jogħġbok tqum bil-wieqfa biex inkunu nistgħu narawk skont regoli ta' proċedura? Il-ħin ħajarġa jibda mill l-allot ħajarġa jibda mill-bidu. Aziz Kummissarju, Aziz Deputati, 30 sen ilu fl-1985, Bob Geldof u oħrajn organizzaw Live Aid biex tellaw fondi ta' għal ġuħ fl-Etjopja. Issa qegħdin nirriskjaw, qegħdin nisograw ġuħ ġdid fl etjopja minħabba l-kontroll tal-ilma fin-Nil. Fl-Eġittu u kol hemm problemi biex fejn wieħed qed jipprova jinforza dritt koloniali antik għal xmara Nil Dan mhux sostenibbli, l-Etjopja tikkontribwixxi għal 80% aktar minn 80% tal-ilmijiet tan-Nil u għandhom ikollhom aċċess għan-Nil. Mhux biss biex tiġi ġenerat, jiġi ġenerat l-elettriku imma wkoll għall-bidja, għall-ikel u biex iċ-ċittadini ikollhom aċċess għall-ilma. Irridu nindirizzaw id-drittijiet għall-ilma fil-pajjiżi kollha ta' dak ir-reġjun madwar in-Nil. Grazzi, Sur Majer. Minuta, għal membri mhux affiljati. Grazzi, President, kollegi. Eddin, nitkelmu dwar 165 miljon tifel u tifla li mandomx ikel bżejjed ikel u ħafna li jmutu kull sena minħabba innuqas ta' ikel sustanzjuż. Dan għandu jħamrinna wiċċna i wassala rivellijiet soċjali, konflitt, aks, Nazzjonijiet Uniti. Diġa, kisbu e, ċertu affarijiet minn fil-mija għal 18% iżda in-numru ta' tfal li batu il-malnutrizzjoni għadu all immens dan jiġri minħabba il-faqar, nuqqas edukazzjoni fost in-nisa u qegħdin naraw rata olja ta' mwiet fost it-tfal irridu implementazzjoni effiċenti ta' il-rizorsi tagħna tal-għajnuna li aħna nibatu irridu nużawhom bl-aqwa mod possibbli. Istur Ivo Xtier. Zewċ minuti. President Kommissarju. Minkejja il-kizbiet tal-anijiet għall-izvilupp tal-millenju, xorta jibqa l-fatt li għanna daqs biljun persuna bil-ġuħ bosta eh, tfal ma jirċivux bizzejiet ikel. Minkejja l-avanzi teknoloġiċi xorta għanna tfal li qed imutu bil-ġuħ. Dan huwa ta' skandlu kif qal il-dusija tiegħu il-Papa Eh, nittamaw li aħna ma nsejniex il-messagġi tiegħu mhux minn waħda daħlet u mill-oħra ħarġet għaliex aħna tajnih l aħna ċabċab nilu. Smajna il riżoluzzjoni dwar il-qafas il-ġdid tal-iżvilupp u tlabna l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni u l-komunitajiet Ewropej biex indirizzaw soluzzjonijiet. Fir-rapport ta' Sindra Mekevin smajna x'inhuma il-kawżi jekk naħsbu dwar il-messaġġ ta' dosija tiegħu naraw li l-egoizmu tal-persuni u l-linji ta' politika egoisti dawn huma l er ta' kull ta', ta din il-problema. Jiena bħala demokristjan nixtieq nisħaq dwar id-dinjità tal-bniedem, id-dinjità tal-ħajja umana li għandna nħarsuha mill-bidunet l-ewwel elf jum fil-ħajja ta' tarbija huma l-aktar jiem importanti u dan jinkludi it-qala mhux bizzejet li ngħidu li aħna rridu nipproteġu il-ħajja tal-bniedem mill-bidunet irridu politika komprensiva li tippermetti li tfal ikollhom aċċess għall-ikel u għall-edukazzjoni. Irridu namlu aktar dwar kwistjonijiet ta' dan it-tip. Bekk jiena kuntent li l-Kommissjoni ħat investi 3.5 biljun euro u ħat tagħmel monitoraġġ aktar b'saħħtu biex tevalwa is-suċċess ta' dawn il-programmi. Nistenna li l-Kunsill li jappoġġa wkoll dak li qed jagħmel il-Parlament Ewropew biex jeqred darba l dejjem il-ġuħ lekk imsejħa mira ta' 0 fil-mija. grazzi President il-dosija tijaw, il-papa, fakkarna għawnek din l-awla li l-Europa għanda responsabilta partikolari fil-ġlida kontra il-faqar u il-ġuħ fl-Europa. Dan id-dritt, eh, fil-dinja, skużawni, dan id-dritt nistaw negarantu jekk aħna nqisu l-persuna l-importanza tal-bniedem. Irridu nigarantixxu il-koerenza bejn il-politika interna u esterna tal-Unjoni bejn l-impenna tnaqqis tal-faqar u l-għażla ta' politika bħalma jadik tal-bidja tal-enerġija u tas-sajt. Sur Kummissarju, huwa permess dan l-approċ globali l-Unjoni Ewropea tista' ta' bilħaq tħalli s-sinjal tagħha fil-bidla fil-politika kontra il-faqar u l-ġuħ. L-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' tittollera li f'xi pajjiżi foqra anke bil-kompliċità tagħna ikun hemm eh, dak li jkun bil-ġuħ imma ikun hemm l-ikel xorta imma il-persuni xorta jkunu bil-ġuħ dan isir minħabba l-isfruttar tal-artijiet. Is-sinjura disarnes għal nofs il-malnutrizzjoni toqtol u toħloq sara kbira Aħna fl-Unjoni Ewropea għandna politika ta' żvilupp, kulħadd tkellem dwar kwistjoni tal-ilma, tal-iskejjel, tal-bidja, tal-autosuffiċenza tal-ikel, il-ġestjoni tal-territorji, l-affarijiet huma evidenti, ma jekk aħna rridu riżultati l-lum qabelada, jekk irridu nsalvaw il-ħajjiet ta' tfal illum, irridu nibdlu l-approċċ tagħna, irridu nippermettu l-politika ta' żvilupp biex iva twassal għar-riżultati. Aħna nafu kif nistgħu naqsu il-rata ta' mwiet fis-saħel nieħdan. Grazzi għall apposta eko. E, Min wara l-2006 salvajna ħajjiet. Aħna nejnu l-nisa u aħna qegħdin insalvaw l-tfal. Il-bank dinji tafu intom. Grazzi għall-għajnu tal-bank dinji li aħna e, kenna dan l-approċ irridu nqisu dan it-tip ta' approċ, irridu nisiltu kull kull talima. Irridu aħna insalvaw lil dawk it-tfal li illum qegħdin ibatu il ġu L-Onorevoli Ħażekamp għal-minuta u nofs. President. Madwar id-dinja hemm biżejjed ikel qed jiġi prodott biex li lil kulħadd iżda hemm biljun persuna li qed imorru qed jitħlu jorqdu kuljum bil-ġuħu dan jinkludi 225 miljun tifel u tifla. Il-kawża l-enija tal-malnutrizzjoni għadna ma rikonoxxejnijiex u din ġejja mill-prattiċi ta' bidja tagħna u mix-xejriet ta' ikel aħna nistaw nitimaw 10 biljun persuna jekk niqfu nużaw ċereali tagħna u l ir-raba bħala alf għall-ikel u għal u għal biex niproduċu l-biokarburant. Aħna neħtieġu riforma kbira fil-politika komuni tal-agrikoltura ma nistawx inkomplu nofqu 63 biljun euro fi sussidji tal-bidja lil bdiewa u nibatu l-surplus tagħna lil pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Irridu niklu inqas laħam. Din hija soluzzjoni. Kull ħames sekondi xi tifel jew tifla x'imkien fid-dinja qed imutu 18 il-persuna sissa kemm ilha nitkellem. Dan mhux aċċettabbli. Irridu nagħmlu xi ħaġa u jiena nappoġġa il-proposti tar-rapporter nemmen li s-sussidji tal-bidja għandna inneħħuhom. Grazzi. Għal żewġ minuti, Sinjura Hawtala. Hija xi ħaġa eċċellenti li il-Kummissjoni tagħti importanza lil din il-kwistjoni dwar il-, -il nuqqas ta' ikel sostanzjuż. Aħna nafu li dan jaffetwa l-iżvilupp eh, ta' tfal, l-intelligenza tagħhom u bekk iridu nqisu il-mikroalimentazzjoni. Kif qal kummissarju l-Unjoni Ewropea tista' taġġixxi pal ċertu organizzazzjonijiet ta' Nazzjonijiet Uniti għanna eh, dan il-mono tkabbir tal-prodotti. Tal Aħna rridu approċ agroekonomiku. U dan il-punt insibbuħ fi rapport speċjali ta' Nazzjonijiet Uniti. Rridu tkabbir ta' prodotti diversifikat. In-nisa in nisa nistaw natuhom ikel iktar diversifikat Dan huwa importanti għall-iżvilupp ta' tfal. Pre President, nixtieq nirefera dak li qal il-kollega Louis Michel, il-land grabbing. L-Unjoni Ewropea bil-kontratti tagħha, bil-, eh, l-ftejmiet ta' kummerċieles naraw li l-kumpaniji l-kbar edin u din jaħtfu l-artijiet u dan qed jaffetwa it-kabir tal-prodotti b'mod partikolari fl-Afrika. il faw faslet il-voluntary guidelines biex tressa inkjesta u tamel dan l istħarriċu u nittamaw li dawn il-linji gwida ikunu obbligatorji u jqisu wkoll il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Grazzi. Grazzi, is-sur koraw minuta. Grazzi, President. L-UNICEF, il-WHO, il-Bank Dinji u Nazzjonijiet Uniti dan l-aħħar qalu li ir-rata ta' mwiet Eh, ta' tfal bejn il-0 sa bejn il-xejn sa' 5 ħames snin naqsu b'48% ġifiri salvajna bosta pajiz, bosta tfal imma mietu xorta 6.3 eh, miljon. Il-malnutrizzjoni hija eh, l-ewwel marda fid-dinja 80% tal-tfal jgħixu fis-Sub-Sahara jew fin-nofsinhar tal-Asja il-Kumitat tal-Iżvilupp għamel ħidma tajba iżda nistgħu nagħmlu aktar. Irridu nippruvaw niksbu riżultati aħjar. Nistieden lill-kollegi biex jaċċettaw l-emenda tagħna f'dak li huwa elettriku u ilma l-aċċess għall-elettriku għall-elettriku għall-ilma biex it-tfal ikunu jistgħu jgħixu kif suppost qed imutu ħafna tfal eh, f'din il-minuta li li nitkellem diġa mietu tnax il-tifel u tifla u bekk aħna irridu nxamlu l-kmiem u namlu xi ħaġa. Is-sur fontu li jisisal minuta. Sur President, Kummissarju, Senjuri. Il-malnutrizzjoni tolqot li tfal ta' taħt il-ħames snin dan huwa indikatur tal-benessri tal-familji. Il-malnutrizzjoni hija problema kbira. Meta naraw x'inhuma x'inirrata ta' mwiet fost it-tfal. Huwa importanti li nitimgħu it-tfal l-ewwel jiem ta' ħajja tagħhom għaliex dan ikollu effett fuq l-intelligenza tagħhom, fuq il-mod ta' kif jaħdem moħħhom u kif jiżviluppaw memx għalfej jmorru l-bot imma qegħdin naraw tfal fl-Ewropa li qed jintlaqtu minħabba il-politika ta' austerità ta' trojka minħabba qatt eh, f'ċertu pajjiżi bħal Greċja il-familji ma jistawx jittimaw l-tfal tagħhom. L-allima per eżempju jittimaw l-tfal mis-salarji baxxi tagħhom jagħtuhom ikla kuljum għaliex il-ġenituri ma jistgħux jitimgħuhom lil dawn it-tfal. Aħna qed aħna qed niddiżappuntaw l-tfal tagħna minħabba din il-politika ta' austerità. Grazzi is-sur Venta għal żewġ minuti. President, Kummissarju. Id-dinja għandha problema bil-ġuħ, il-ġuħ li jolqot li tfal mod partikolari kien hemm progress kbir dak li huwa twetti tal-għanijiet tal-iżvilupp għal-millenju. Numru ta' persuni li qed ibatu l-ġuħ tnaqqas bin-nofs. Din hija problema u jina nappoġġa din ir rizoluzzjoni it-tfal qed ibatu l-ġuħ minħabba l-faqar għandna sitwazzjoni imwera fl-Asja u fi sab-Sahara skont il-data tal-UNICEF il-malnutrizzjoni madwar id-dinja taffetwa 100 miljun tifel u tifla 50 miljun ikollhom ma jikbrux kif suppost u 160 miljun għandhom problemi f'dak li huwa żvilupp il-malnutrizzjoni id-dajjef il l-abiltajiet mentali u l-abiltajiet li tfalijiet konċentraw u jitalmu u bekk fil ġejjini tagħhom u ma ma jistawx jirħu l-milja tagħhom u ma jistawx joħorġu mit-ċirku ta' faqar li jikbru fih. Ir-rapport li ġi votat il-bira maġġoranza kbira jiena nemmen li fih li kbar għan kien dak li niġġildu il-faqar u bekk anke li niġġildu il-malnutrizzjoni u l-faqar fost it-tfal pala membru fil-komitat deve nixtieq nisħaq li aħna għandna nappoġġaw l pajjiżi li qed jiżviluppaw billi nappoġġaw l-iżvilupp attwali tagħhom biex fil-ġejjin ikunu jistgħu ikunu autosuffiċenti, ikunu jistgħu ifendu għar Rridu nejnu dawk il-familji qed jintlaqtu mill-ġuħ. Il-malnutrizzjoni tagħmel ħsara l-ommijiet għaliex tista' taffettwa l-iżvilupp tal-fetu. Jekk aħna nagħtu bżejjed ikel tfal huma fil ġejjini jkunu jistgħu jaqalgħu l-ħobża ta' kuljum għalihom u għall-familja tagħhom kull ħames sekondi li aħna qed nitkellmu hawnhekk tifel jew tifla jitilfu ħajjithom flimkien aħna nistgħu nibdu din is-sitwazzjoni. Sur President, Sur Komissarju, fid-diskors tiegħu f'din il-Kamra dusija tiegħu il-Papa għalhekk mhux aċċettabbli li miljuni ta' nies imutu bil-ġuħ waqt li aħna narmu tant ikel minn fuq l imwejjed tagħna. M'għandi l-ebda dubju li kulħadd jaqbel ma' stqarrija bħal din, imma x'se nagħmlu biex da ma jsirx? Żewġ biljuni nies fid-dinja ibatu minn ġuħ moħħbi, miljuni ta' tfal ibatu minn ġuħ estrem li wassal għal mewt aktar minn qatt qabel irridu nkunu konxi li hemm bżonn issir xi ħaġa fuq skala globali biex it-tfal ikollhom mhux biss ikel biżżejjed imma dieta bbilanċjata. hemm ukoll nisa tqal li qed ibagħtu l-ġuħ bil konsegwenzi u permanenti li dan iġib fuq it-trabi tagħhom għalhekk irridu niffokaw ukoll fuq dawn in-nisa u fuq it-trabi speċjalment fl-ewwel elf ġurnata fejn iż-żvilupp tagħhom hu tant kruċjali. waħda mis-soluzzjoni tal din hi l edukazzjoni l-edukazzjoni tagħti potenzjal ta' xogħol u tkabbir ekonomiku importanti biex jirribatti il ġuħ u l faqar biex ikun hemm żvilupp sostenibbli u titjib fil qagħda soċjali it tagħlim fuq l-ikel għandu jkun part integrali mill-edukazzjoni formali biex b'hekk inkabbru ġenerazzjoni b'saħħitha li kapaċi tgħix b'mod dinjitus investiment b'dan sens u investiment fil-futur investiment f'nies li kapaċi jsibu xogħol biex jgħixu huma u jgħixu l-familji tagħhom u għalhekk nixtieq nistaqsi lill-kummissjoni x'pjani hemm biex ngħinu lill-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw biex nedukaw lin-nisa u t-tfal biex b'hekk jaħarbu min-nassa qarrieda tal ġuħ u tal faqar. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Μπεσέρα Βαστερετσέα. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. E signora Becerra, grazzi ħafna president, meta nitkellmu fuq il-ġuħ u il-faqar fost it-tfal, qegħdin nitkellmu iġifiri mhux biss għal pajjiżi qed jiżviluppaw, imma pajjiżi bħal Spanja li qed eh, eh, diġà żviluppata. Dan huwa skandlu għanna tfal illi kull jutu il-ġuħ u għalek emżon ta' bil-fors illi iċ-ċittadini ikollhom in-neċessitajiet tagħhom u għaldaqstant għaldaqstant hemm bżonn illi naħmu biex niżviluppaw u hekk inkunu nistaw najnu kol il-pajzi tagħna sur Kommissarju, inti semmejt il-bidja, l-edukazzjoni, l-iżvilupp, jiena kol nixtieq illi nitkellmu wkoll fuq is-sigurtà alimentari biex ikun universali fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn naħsbu fuq il-futur tat-tfal u naħseb hemm bżonn u nirrikonoxxu wkoll il-ħiliet biex inkunu nistgħu nagħmlu hekk u niddefendu drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna. Issa eh, żewġ minuti għal Sur Diaz Temera Garzija Konsegera. Grazzi ħafna. President Iva drittijiet għal eh, l-ikel u dritt ta' dritt morali. Għadin nitkelmu fuq il-fat illi hemm tfal taħt l-età ta' ħames snin illi eh, għanna 7 miljon tfal taħt l-età ta' ħames snin illi ovvjament għandhom dawn il-tisofru tibatu mill-ġuħ. U għalek l-inizjattiva li għet nidiskutu illum tasal f'waqta, tasal waqta das tassow. -tas u għalek f'dan il-parlament aħna votajna maċċeranza kbira biex hekk ikonna risoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea għal dak illi huwa ukoll il-qafas eh, globali u għalhekk l-affarijiet huma ċari. Nikkonsidraw illi l-ikel huwa dritt uman bażiku għalhekk għandna bżonn ta' għaniet ċari biex hekk intemmu eh, l-skandlu li għandna tal-ġuħ. U għalhekk hemm bżonn nagħmlu kull sforz biex ma jkunx hemm iktar malnutrizzjoni u għalhekk għandna bżonn nifakaw l-iktar fuq it-tfal u fuq il-nisa tqal. U għalhekk il-proposta tal-ġnus maquda fuq l-iżvilupp għal wara l-2015 hemm bżonn biex hekk eh, natu eh, ngħidu li hemm it-tmiem tal-malnutrizzjoni u dan fl-interess ta' tfal tagħna imma hemm bżonn li nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni u tassow inneħu l-mortalità ta' tfal u biex intejbu wkoll il-sitwazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw qegħdin nitkellmu għal eh, fuq l-ilma, fuq l-ikel, fuq ħafna risorsi naturali li hemm bżonn ikollhom aċċess għalihom. Hemm bżonn ta' mezzi biex hekk il-nisa jkunu jistgħu jkollhom eh, ħajja din jituża għalihom u għat-trabi tagħhom u dan biex intejbu wkoll il-qafas globali ta' gvernanza tal-art. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lilek. Issa is-Sur Tarabella għal minuta u nofs, Sur President, Sur Komissarju Esis kollegi bħala uh, parti minn Kumitat jiena nixtieq ngħid l-inġustizzja ehm, hija um, l-ġuħ u għalek għanna l-bniet per eżempju u koll li huma diskriminati iktar għax f'ħames snin dawn il-bniet għandhom tlet darbiet iktar l-opportunità illi sofru il-ġuħ u għalek huma ferm iktar vulnerabli għad kabir u l-iktar eh, imutu meta jkunu żar ħafna u għalek hemm bżonn identifikaw l-ostakli kulturali u reliġjużi fil-prattiċi diskriminatorji illi huma detriment tal-bniet u nipprovaw nagħmlu tajja palihom. Jiġifieri l-organizzazzjoni tal-ġuns maquda l-alimentazzjoni eh, rridu illi ikun hemm l-istess aċċess għal dawk li huma mezzi ta' produzzjoni tal-bidja biex hekk inkunu nistgħu nkabru l-produzzjoni minn 20 għal 30 fil-mija u ek ikun hemm progress biex 100 miljun persuna e, sofru ibatu mill-ġuħ biex hekk inneħħu l-inugwaljanza li hemm bejn in-nisa u l-ġil u il-bniet u t-tfal u biex hekk ikonnem assi konkreti biex niġildu kontra n-nuqqas nutrizzjoni fil pajizet li għalija dinja priorità sur President. Grazzi ħafna. Issa is-sur Kukan għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Kważi biljun persuna fid-dinja tbati mill-ġuħ u 2.6 miljuni fil-pajjiżi li tiżviluppaw li huma tfal imutu kull sena minħabba nuqqas nutrizzjoni. U għastmat il-salaħħa li tal-2014 xi 500.000 persuna se jkunu esposti għal każijiet akuti ta' nuqqas ta' nutrizzjoni hemm bosta raġunijiet għal dan u ħafna minnhom huma kawżati minn fatturi umani u dan ifisser jistgħu jkunu evitati ta' spiss hemm konflitti, instabilità politika illi huma l-kawża ta' nuqqas nutrizzjoni fost it-tfal u għalhekk għandna bżonn ta' iktar metodi kif ikon iktar statistika, iktar data nevitaw l-impatt ta' dawn il-konflitti fuq it-tfal u fuq in-nutrizzjoni tagħhom il-gvernijiet ta' pajjiżi li tiżviluppaw għandhom bżonn joħolqu ambjent li jkun benefiċċju ta' aħjar nutrizzjoni għat-tfal u għalhekk għandna bżonn nikkoordinaw pjanijiet nazzjonali fuq eh, livell iktar effiċenti. Il-Kummissjoni u l-Istati membri għandhom bżonn mobilizzaw mezzi ta' finanzjament fuq medda twila ta' żmien fis-settur eh, tal-nutrizzjoni u koopera b'mod effettiv ma' atturi fuq livell internazzjonali eh, nuna finanzjarja, investiment, risorsi finanzjarju ma' kollha importanti ħafna biex niġildu kontra in-nuqqas akut ta' eh, ta' nutrizzjoni imma f'bosta każijiet nistgħu forsi nsemmaw il-Mali jew is-Sirja jekk nipprovaw nwafqu l-violenza, l-konflitti u jkunem stabilta politika, ambjent eh, stabli eh, permezz ta' diskussjonijiet u negozjati politiċi u diplomatiċi huwa importanti daqs eh, għajnuna finanzjarja. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma sul kaputu għal minuta. Grazzi ħafna, President. Inqas ta' nutrizzjoni eh, fost it-tfal u l-ġuf fid-dinja trid tkun priorità tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni hemm bżonn toħroġ politika serja. U għalhekk għal bosta eh, tfal mhux qed igawdu minn tfulito hemm 25 miljun ta' dawk taħt l-età ta' ħames snin u koll qed ibatu dan il-ġuħ u għalhekk fil-pajjiż qed jiżviluppaw jistgħu jkunu eh, mod għal 2.6 miljun tfal u l-iktar raġun għal mortalità ta' tfal u għalhekk eh, bżonn li jkun hemm intensifikazzjoni ta' talim fuq dan is-suġġett u l-approċċi jitolbu illi jkun hemm livell iktar oli ta' strateġija fil-saħħa fl-agrikoltura fl-ilma u permezz ta' politiki integrati biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra dan id-dramm u għalhekk l-Unjoni Ewropea hija mitluba li teżerċita ferm iktar pressjoni fuq il ġio 8 il-ġio 20 il-ġus maquda u fuq il-pajjiżi li tiżviluppaw biex huma jipproponu eh, proġetti illi ma jgawdux minnhom il-ferat industrijali imma il-bdiewa iż-żar biex hekk ikunu jistgħu jipproduċi mod sostenibbli ikel għalihom u għal familji tagħhom. Grazzi. Ħafna. Issa ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Suiċa għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Mela, nistaw najdu illi aħna ħatjata ħafna eh, affarijiet imma l-ar reat huwa li abbandonajna t-tfal. Ħafna mill affarijiet li għandhom xaqsmu mal tama imma t-tfal le ħafna sni għaffajt nistaw nistennow imma fuq it-tfal le għedin nitkelmu fuq il fuq it-tfal sentiment tagħhom ma nistawx nistennow u mżon naġixxu issa u għalhekk matul dan il-perjodu x'għamilna aħna kollha responsabbli l-Ewropa hija responsabbli u għalhekk naraw illi hemm bżonn illi naġixxu u hemm bżonn nikkoordinaw din is-sitwazzjoni. Naf il-koordinazzjoni ta' politika interna u estern tal-Unjoni Ewropea hija biss il-mezz nistgħu jkollna politika stabbli ekwilibrata. Naħseb dan il-valutazzjoni tal-impatt hija ħaġa tajba u eh, tista' tabda fil-kooperazzjoni mal dan il-Parlament. Grazzi ħafna tal-fatt illi issa tnifokaw iktar fuq dan is-suġġett biex hekk ikonna qafas globali sal-2015 u naħseb dan huwa mezz li fuq jista' mezz jista' jkun hemm konsens u aħna nkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuqha. Ma rridx ma ninsewx il-viżita tal-Qdisja tiegħu il-Papa li dan il-Parlament qal illi musa se jkun hemm slim fl-Ewropa jew fid-dinja u waqt ikonem tant, tant, tant nis li ma li etebatu ġuħ għanna bil-fors, se f-moħna dawn il-klim u għalek l-għaniet tal-izvilup tal-millenju eh, ġew forsi rispettati parzialment imma hemm bżonn illi mill-klim imorru għall-azzjoni. Grazzi ħafna. Issa minuta għal Sinjura Cabezon. Grazzi ħafna President l ewwel net nixtieq nirrikonoxxi r-rwol tal-Unjoni Ewropea biex najnu l-pajjiżi li tiżviluppaw u niġġieldu kontra il-ġuħ u l-mortalità fost it-tfal. U għalhekk qegħdin naraw illi hemm bżonn inkompla xi periklu dejjem jikber u għalhekk hemm bżonn illi ngħidu illi dak di ċifra illi eh, ta' 3.1 biljun eh, u 400 biljun u għalhekk huwa importanti illi nkomplu naħdmu u għalhekk ikonna pjan illi jiġbor l-kriterji l-iktar importanti u għalhekk dan irid ikun pjan fuq bosta setturi biex ikollu għanijiet fis-sigbar l-ewwel net programma fl-ewwel ġranet tal-ħajja tat-tfal biex ikunu għax dwar kraċċali l-iżvilupp tagħhom. U importanti wkoll għandna bżonn nipprovdu u niżviluppaw il-parteċipazzjoni tan-nisa għax huwa ċar huwa rikonoxxut illi il-mżon illi il-nisa u dawk illi kontrollaw kem li kell jiġi mqassam fil-familji u għalek hemm bżonn illi nadukaw in-nisa u it-tfal bniet. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti il-Sinjura Esteras Ferragut. Grazzi ħafna, President. U għal l-edukazzjoni u l-nutrizzjoni huwa eh, l-fatt il-iktar joqtol tfal taħt l-età ta' ħames snin u għalhekk hemm bżonn illi norbtu mal-MDGs għal-2015 u hemm bżonn li jkun hemm sigurtà alimentari niġildu kontra il-faqar u anki fid-djar mill lad domestiku hemm ħafna diffikultajiet għall-aċċess ta' servizzi pereżempju tas-saħħa li huma inadegwati u għalek hemm 800 miljun persuna fid-dinja li m'għandhomx biżejjed ikel biex ikollhom eh, ħajja dinjetuża b'saħħitha eh, bl-Afrika, fl-Afrika subsaharjana kif ukoll fl-Asja u għalek dawn nies qegħdin f'din is-sitwazzjoni u għalek tfal illi morru l-iskola iva imma bil-ġuħ u l huwa fondamentali hawnhekk qed ngħidduha illi l-ewwel elf ġurnata ta' tfal huma huwa kruċali ta' trabi u kruċali għall iżvilupp tagħhom tul il-ħajja u għalhekk dan il-perjodu huwa l-iktar kritiku, l-iktar kruċali biex nevetaw il-konsekwenzi ħoroġ feta ta' adulta u għalhekk l-Unjoni Ewropea tagħmel sforz sostanzjali f'kooperazzjoni mal-iżvilupp u hemm bżonn naffermaw biex hekk inkunu nistgħu nġildu kontra dan il-problema, bżon ta' innovazzjoni iva imma finanzjament fuq medda twila ta' żmien biex ek nitkelmu fuq disponibilità ta' l-ikel, fuq aċċessibilità għal dan l-ikel, kif ukoll naraw il-ħtieġa tal dawn it-tfal u għalhekk hemm bżonn investu iktar f'edukazzjoni, fis-saħħa u naħtfu kull opportunità. In-nisa li jaħdmu fil-bidja, pereżempju, som igawdu mill-istess drittijiet u l-opportunitajiet u l-istess aċċess għall servizz bħal l-irġiel fil-biċċa kbira ta' dawn it-tfal u tan nisa mhumiex f'din is-sitwazzjoni u għalhekk għandna bżonn illi ngħidu lill-Kummissarju lill-Kummissjoni biex jaqbdu din it-triq bil-politika ta' investiment dan is-settur. Grazzi ħafna. Issa, il-Sinjura eh, Rodriguez għal minuta. Grazzi ħafna, President. Meta nitkellmu fuq nuqqas nutrizzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw bżonn nitkellmu wkoll fuq il-familji, nitkellmu fuq il-familji tal-tfal fl-Unjoni Ewropea, mod partikolari f'dawn il-pajjiżi li qegħdin taħt il-poter ta' trojka, eh, raġunijiet ta' qatt, eh, ta' falliment u l-assenza tal-istat, per eżempju perżempju per eżempju tiegħi f'Portugal huma l-iskejja li garantixxu eh, platt sħun l-tfal anki s-sibtu il-ħat biex jgarantixxu illi dawn it-tfal ma jaddux il-ġurnata mingħajr ma jiklu għax f'pajjiż fejn il-qat l-immigrazzjoni il-watant eh, gravi dawn it-tfal mandomx il-possibilitajiet tal-ikel. Fl-2011, meta faqqet il-krizi, eh, kważi 29% ta' tfal kienu friskju ta' faqar u għalhekk mħabba l-miżuri ta' austerita nikkonsentraw li 35% ta' tfal f'pajjiżi u fl-Ewropa, fi Spanja, fil-Greċja, fl-Irlanda. Eh, x'taħseb se tagħmel il-Kummissjoni fuq il-faqar fost il-nisa ukoll eh, fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Hayes għal żewġ minuti. Mikrofonu jekk bakal kellim. Grazzi ħafna, President, u nixtieq nilqa' din ir-riżoluzzjoni dan ir-rapport u nista' ngħid prosit lill Sinjura Magawen għal dan ix-xogħol. Bżonn nirrikonoxxu li kien hemm ħafna progress f'dan il-qasam ta' nuqqas ta' nutrizzjoni f'dawn l-aħħar snin U issa nibdow darwaqt l-2015 mhux biss għal dawk li huwa l-MDGs imma wkoll fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea bżonn tiffoka għal sena tal-izvilupp għanna bżon nkunu nafu li mumma l-prioritajiet tagħna u din hija priorità biex niffokaw minnaħa tal-Kummissjoni mill-Parlament biex nisiguraw li jkun hemm progress. Kif qalu l-kolleg li ħadu l-kelma qabli, Sur President, kull ġurnata hemm 22.000 tifel u tifla li li imutu minn nutrizzjoni u 90% ta' dawn l-imwiet huma f'pajjiżi tal-Afrika u tal-Asja. tal afrika u tal pajizi tal afrika u tal asja kull eh, mowta nistaw tkisseta eh, tkun evitata, bżon nizguraw li hemm rieda politika biex insolvu din il-kwistjoni darba l-dejjem. Il-kollegi tkellmu fuq il-ħtieġa illi napoġġaw il-bdiewa fil-pajjiż qed jiżviluppaw biex ikollhom it-tamir adattati, it-teknoloġija adattata biex ikollhom l-appoġġ tkellimna fuq il-ħtieġa illi ntejbu id-dieti tagħhom biex niżguraw illi jkun hemm provista sostenibbli tal-ikel. Tkellimna wkoll fuq il-ħtieġa illi diskriminazzjoni speċjalment kontra in-nisa tiġi trattata fid-dinja li tiżviluppa l-pożizzjoni tan-nisa dik li għall-edukazzjoni fuq il-post tax-xogħol fid-djar bżonn trattawa għandna bżonn nevitaw ukoll li jkun hemm ilma kontaminat biex hekk nista' jkunu jistgħu jagħtu l-ħalb tagħhom l-tfal u għalhekk kif għadu, kif għalu l-kellima, l-ewwel elf ġurnata ta' trabi huma kruċali biex niġildu kontra qas nutrizzjoni u għalhekk net nattaw l-volatilità tal-prezzijiet tal-ikel u s-sigurtà ta' provvista tal-ikel huma fajt li hemm indirizzaw anke jekk kien hemm avvanz hemm ħafna xwieħed jagħmel u jekk aħna niddeċidu li naħdmu flimkien imkien mal-imsieħba tagħna fid-dinja naħseb li nkun nista' ntrattawha iktar. Grazzi President. Και τώρα προχωρούμε στην διαδικασία Catch the Eye. Grazzi Senador Catch the Eye. Tmin talbit taħt Catch the Eye. Tistgħu kollha titkellmu. Basta li żommu mal-minuta li għandkom taħt ir-regoli. Biex imbagħad mhux ikun bħat li jibqa' l u jibqa' l-art. Mela. Nadu l ikellim. Grazzi, President. Sur Glezos. Il-manuċezzjoni hija huwa l-lingwaġġ li jikxef ħafna fih nifsu għaliex hija xi ħaġa li rridu nammettu taffetwa wis nies u wis tfal. Pero tnux bizziet naqbdu u nejdu xum għal fatti Rridu naslu għall-ruq tal-problema. Għalfej għanna din il-problema tal-malnutrizzjoni taffetwa tfal b'dan il-mod. Il-problema, l-ruq tal-problema hija s-sistema, sistema li hija msejsa fuq il-gwadan, fuq il-flus. Il-approċ kapitalista madwar id-dinja il-G20 u l gwerra illi kienem kontra il-ġinus ta' dal pajizi l-flus li għedin minn floket jaddu għal-industrija tal-armi ta' kollu huwa kaġun. Il-bira kont sorpriżi li l-Papa ma ma bedix għamel kampanja, ma għamilx kampanja kontra l-industrija tal-armi fil-verità, għaliex il-verità hija li li kiku ma kienx. Jew li kiku konna aħna poġġejna l-inji ta' politika tagħna fuq bażi iktar soda, mela kiku bħalissa għandna biżejjed flus biex nitimgħu it-tfal u d-dinja u ma minflok poġġejnihom fi postijiet ħażiena. Grazzi, grazzi, nkellem għal imiz. Signora Gall, għanna ħafna ħafna tfal madwar id-dinja li huma vittmi tal-ġuħ xi 800 miljun adult li qegħdin jibatu bin ħassa ta' ikel u malnutrizzjoni. Suppost kien ġitu miżuri biex biex nkun nistgħu nsolvu din il-malnutrizzjoni. Anki l-grupp ta' ħidma fuq il-żvilupp sostenibbili eh, kellu rwol importanti ħafna fit-tfassil ta' din l-istrateġija tal-2025 ridna naraw illi il-malnutrizzjoni fost it-tfal jaqqa taħt l-40 u l-40%. U għalhekk aħna rridu kollha nagħtu semna, inklus il-Kummissjoni, hemm inizjattivi tajbin fl-Unjoni Ewropea li tres u l-qoddim sabiex nelbu l-malnutrizzjoni u l-ġuħ. Irridu nqajmu aktar kuxjenza f'dan ir-rigward. Irridu naraw il tfal għandhom ikel bnin tajjeb għalijo għaw ma' s-saħħa tagħhom u rridu nifru dawn l-attivi għal ta' kulħadd. Grazzi Universe Simon. Jekk aħna nħarsu lejn l-appoċ qed jingħata suppost, mhux suppost qegħdin naslu għal mira ta' 40 jew 30% fil-mija ta' malnutrizzjoni fit-tfal jiet surżjani. Aħna rridu li din iċ-ċifra tinżel għal zero. L-ewwel ġurnata tal eh, ta' ħajja tat-tifel jew tifla hija essenzjali u għalhekk aħna rridu naqsu din in-nuqqas ta' nutrizzjoni sa' zero fi pajis Ingerja per eżempju, kull tini tarbija li titwilet għandha prospettiva tispiċċa pil ġuħ U rridu nifuka fuq problemi tagħna stess l-ewwel però ukoll. Grazie tassew. Dan hu dibattitu importanti immens u nixtieq niddiskuti tfal fil-kampi refugjati għawnek. il Ir-raġunijiet tal fejt dawn jispiċċaw dawn il-kampi refugjati huma differenti veru ma. Naħseb li l-ikbar problema hija li l-komunità internazzjonali ma tistax issolvi dawn il-problema ma tagħmel xejn. It-tfal dejjem jispiċċaw fl-għar sitwazzjoni u li tmur mill-ħażin għall-għar illa li xinini Ewropea ma xej. Jidri li l-Unjoni Ewropea tagħmel il dejjem tagħmel tagħdar din dan nies dispjaċi għal dan nies imma mhux biżejjed aħna rridu nħarsu sitwazzjoni fuq livell internazzjonali u naraw x'inhi sitwazzjoni fuq il-post. X'inhi s-sitwazzjoni? ta' dan nies li qegħdin ibatu l-effetti ta' dawn id-diżastri. Du nejnu da tfal qabel imma jkunu traumatizzati għabja ta' ħajjithom. Grazzi, Sur Marjas. Sur President. Il-malnutrizzjoni hija xi ħaġa li qiegħda tikber kull ma jmur. Minħabba l-awsterità taffettwa tfal fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea wkoll fil-Greċja. It-Trojka u l-memorandum ħalqu traġedja umanitarja. Ħafna ħafna tfal qegħdin jgħixu l-isfel mill-linja tal-faqar. Mnimri tan-nies bla xogħol. UNICEF jgħidulna li ħafna tfal qegħdin jgħixu fi faqar Qed naraw 45% ta' tfal li qegħdin jgħixu f'Mart minħabba dawn din il-problema. U di problem l-ikbar problema ovvjament għal min għandu ħafna tfal, familji b'ħafna tfal. tfal li qegħdin ibatu l-ġuħ fl-iskejjel tagħna anki fil-Greċja, anki fil-skejja ta' kindergarten. U għallu rridu nwaqfu l-proċess ta' austerità biex nwaqfu dan. Sur Poħċak. Grazzi. Nixtieq nitkellem dwar il-ruq tal-problema. Hemm ħafna raġunijiet ovvjament għandek il-konflitti tal-gwerra, il-gwerra, il-kriati, reati, eh, kriminalità organizzata, gruppi kriminali. L-luma kif l-Ukrajna tfal qegħdin ibatu mod li qasbis noħolmu f'dinja tal-ponent, dinja ċivilizzata biex ngħidu hekk jina ta' sew gburija ta' dak li kisbet l-Unjoni Ewropea f'dak ir-rigward paċi bejn l-Istati membri kooperazzjoni Ovvijament n nappoġġa da kollox li reporter semma e, l-azzjonijiet kollha, iżda li kieku kien hemm tassew paċi kooperazzjoni bejn il-pajjiżi kollha din il-problema tkun ħafna isar. iżar. Din l Ewropea tagħti eżempju il-dossier tiegħu il-Papa semmija di wkoll kif għamel il-min rebaħ il-premju ta' Sakharov. Grazie, kellim li miss. Grazzi tassew eh, il-malnutrizzjoni fost it-tfal għandha raġuni u kawzi konkreti. Aħna nappoġġaw mill-modell agroindustrijali eh, li eh, ma li qed id-dinja industrijali u agrikola il-rizzieta ta' familja, meċe mill-familja għedin jaqsu kull ma jmur, il-fundamentalizmu tal-su, il-politika ta' privatizzazzjoni liberizzazzjoni fil-kummerċ ħiles, dawn kellhom bħala konsegwenzi l-abbandon tal-art, konċentrazzjoni tal-art, monopolju ta' ftit u dependenza ta' ħafna, il-ġuħu, l manutizzjoni E, u ma ta' pis fuq din is-sistema nġusta, oppressiv ta' sfruttament li ta' min jikondannaħ. Aħna irridu nifmu illi din il-ħaġa din mistoqsija edha unek biex nkunu nistgħu nifmu illi min qed jgħin irid kontra l-malnutrizzjoni għaliex din hija dmir ta' kull dmir ta' kulħadd. Ekku, sinjiżu ġustizzja wara kollox, grazzi. Grazzi ta' laħar taħt il-kaċ tijaj, s-signora La Gonzale. U importanti ħafna li aħna namlu ftit anki pazzar il-qoddim fil-manutenzzjoni. Jajna għandi nistess nistaqsija palma għal kella kollega Klegos. Il-għalla li xan din il-fenomenu għalfis għan din il-pjaga Aħna għamina minn din analiżi nixtieq inżid dan il-kontribux dak li huwa qed iħassibna fl-Afrika huwa il-land grabbing, jiġifieri li l-pajjiżi Arab sinjuri u l-kupini multinazzjonali qegħdin jixtru l-art mill-bdiwa li xjafu illi il-pjaneta ma stax tikber u titwassa aktar mill-li għalma u għallu għandu bżon art li tista taħdima. U allura jisiru proprjetarji jisiddin ta' dan il-territorju kun jistaw jiddominaw, jimonopolizzaw, jaraw ksar jikbru, se jkabru u kem u kif xfatta mbagħad l-impriż industrijali żgħar ibatu u jekk daħna wasal għal żman tal-iment tal-sistema um, agrikola fl-Afrika. Din hija dan huwa kolonializmu le? jina iva. Il-Kummissjoni jridu jikkonċentraw ħafna aktar fuq l-Afrika meta nitkellmu dwar dan il-land grabbing grazzi. Grazie tassew. Komissarju, Stiljanidis. Grazie tassew ta' dan il-dibattitu fil-fond. Ta' dawn il-punti interessanti, per esempio il-ruol tan-nisa, tal-bdiwa lokali, il-problema tal-gvernanza tal-art, tal-territorju. Għawħa bosta kustjonijiet essenzjali f'dan id-dibattitu. Naħseb illi li nħaffu inizjattivi u l-impenn lejn nutrizzjoni jikkonferma li l-Kommissjoni li l-Kommissjoni kalla raġun illi tpoġġi l-Kommissjoni bħala priorità fil-agenda tal-izvilup tagħha. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea wrew interess kbir fil-pjantazzjoni l-istruzzjoni tal-Kommissjoni u l-Presidenza Taljana edha tħejja konklużjonijiet tal-Kunsill Dan ħajżid l-impenn u jtejjeb il-koordinament mal istati membri u jerġa' jtaħħaħ il-tmexxija tal-Unjoni Ewropea b'dan il-qasam. Il-ġimma li għaddiet il-Konferenza Internazzjonali fuq il-Nutrizzjoni riet l-intenzjoni tal-fuq minn 170 rappresentant ta' pajjiżi illi jixejnu il-malnutrizzjoni u ikun hemm ir-reduzzjoni tad dekirazzjoni ta' Ruma fuq malnutrizzjoni ħadet kienet hemmhekk. U jina nilqa il-reżoluzzjoni u l-inizjattiva wkoll tal-Sinjora McCavan, il-President tal komita Deve, jiena minn qalbi nittama li li bisforzi konġunti tagħna aħna nkunu nistaw inxejnu il-malnutrizzjoni darba l-dejjem u wittu triq għal żvilupp sostenibbli grazzi tassew għal darbohra għal dan id-dibattitu fil-fond f'dan din il-kwistjoni tant kruċjali. Grazzi. Tajk wis mela issa nagħlqu dibattitu irċevejna mozzjoni waħda. Il-vot ser seħ għallum f'nofsinhar. Issa naddu għal każijiet tal-ksur ta' drittijiet tal-bnidem id-demokrazija u istat ta' dritt. Nasija l-iktar